Wissa għanna il-rapport ta' Sur Lena eh, dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji fir rigward ta' mikroentitajiet. Is-Sur Lena. Sur President, uh, eh, Sinjuri, kollegi, dan il-rapport jirrigwarda proġett illi il-Parlament ilu jisħaq fuq u għal-bosta snin u li nittamaw illi fl-axar se jirnexxi. Aħna rridna nistudjaw il-mikro entitajiet, ġifiri kumpaniji li huma żgħar ħafna li ħadmu numru żgħar ħafna ta' nies li għandhom turnover minimu u tħul minimu li huma attivi biss fuq livell lokali jiġifieri il-furnar jew inkella il-bajjat. Aħna rridu naqsu il-pis amministrattiv fuq dawn il-kumpaniji. U flimkien mal-Kunsill il-Parlament ipprova jagħmel dan il-raba direttiva dwar il-liġi tal-kumpaniji is-semmiet. imbagħad kellna il-rapport Fenenberg li ħareġ fl-tmiem l-2008 u fil-negozjati mal-Konsil mar nexxilniex illi dan jaddi f'dak iż-żmien. Għalhekk deċembru tal-2008 il-Parlament vota b'mod unanimu fuq riżoluzzjoni li talbet lil kummissjoni biex tippermetti tagħti lok għal din il-possibilità biex il-mikro entitajiet ikunu eżentati minn dan il-pis dan issa seħ il-Kommissjoni ħarġet bil-proposta huwa propju dan illi rrit il-Parlament. Fl-istess ħin il-Kummissjoni Ewropea talbet il-grupp Stoiber illi jaħdem fuq it-tnaqqis tal-pis amministrattiv biex jeżamina din il-kwistjoni u huma qalu illi dan huwa strument deċiżiv biex E, jitnaqqas il-pis fuq il-mikro entitajiet 6.3 biljun euro jistaw jiġu ifrankati għal kumpaniji zar ħafna. Għaliex huma propju dawn il-mikro entitajiet illi liktar ibatu minħabba l-pis amministrattiv. U din il-proposta tal-Kummissjoni hija propju fuq il-linja ta' qudiem fit-tnaqqis tal-burokrazija fl-Ewropa għal daqstant hija importanti ħafna hemm ħafna raġunijiet għalfejn din hija proposta xirqa din id-direttiva li qegħdin nitkellmu fuqha hija waħda li tmur lura l-1978 u kienet maħsuba biex tkopri il-negozji gbaru ta' daqs medju, għat ma kienet maħsuba biex eh, tkun tapplika u koll għal mikroentitajiet. Sfortunatament, il-mikroentitajiet xorta baqaw jaqaw fl-ambitu taħħa u baqaw joħorġu bil bil-kontabilità bl-istess mod li kellhom jagħmlu l-kumpaniji l-kbar u da żgur mhux xi ħaġa li huma għandhom bżonn u m'għandix bżonn li jkollna din l-informazzjoni min-naħa tagħhom. Dawn il-rapporti, dawn il-kodba tal-kontabilità xorta waħda ma jippermettu l jiksbu il-self il-li kollom bżonn. U ġifir il-valur ta' dawn l-accounts huwa xejn huwa null. Mbagħad dwar il-likwidità li jiġu attivati riservi dan kollu xorta ma din l-informazzjoni ma tistax tinkiseb mir-rapportar ta' dan it-tip. Ituk ideja imma ma jgħidulekx jekk mikroentita jistħoq iliex li tingħata eh, self jew le, tinata xlown jew le. Għaldaqstant il kwestjoni hawnhekk mhijiex propju il-kompetittività għaliex kontrarju għal dak li kienu qed jgħidulna il-lobbies dawn il-mikroentitajiet mhumiex involuti f'attività transkonfinali huma attivi biss fuq bażi lokali u purament reġjonali u għalhekk mhumiex parti mis-suq intern u mhumiex rilevanti għas-suq intern. Is-suq intern mhuwiex għan fih innifsu huwa idea tajba jħagġa ħaġa tajba li dan jeżisti, imma regoli tas-suq intern għandhom japplikaw biss għal kummerċ transkonfinali u mhux għal kwestjonijiet illi jolqtu biss l-affarijiet domestiċi u interni tal-kull stat membru individwali. Dan ir-rapport għandna nadotta sabiex imbagħad inwittu triq biex il-Kunsill ikun jista' l darboħra jaħseb ftit dwar dan is-suġġett u nittamaw illi il-minoranza kwalifikata twarrab u għal-ġit tal-mikroentitajiet jippermettu li dan isir realtà. Is-Sur Barnier, Sur President, jiena nixtieq nirringrazzja u nifraħ li eh, l żewġ rapporteurs, is-Sur Lena u is-Sur Sterk. Nixtieq infakkar illi proposta ta' direttiva tal-Komissjoni jgħu fit-tweġiba għal talba tal-Parlament Ewropew, rizoluzzjoni tal-Parlament tal-18 ta' Deċembru tal-2008 u l-Komissjoni prezentat il-proposta leġislattiva li tippermetti lill istati membri biex jeskludu l-mikroentitajiet mill-ambitu tad direttiva dwar il-kontabilità bilan ta' tnaqqis tal-pis amministrattiv e- kien eh, il-Parlament kien favur din il-proposta bat il-Komitat Ekonomiku Soċjali Ewropew ukoll appoġġa din il-proposta ta' semplifikazzjoni tal-zamma tal-kontabilità għalek għalfejn kienet importanti din il-miżura din il-proposta għandha tippermetti lill istati membri li jomogenizzaw jagħmlu l-eżigenzi eh, ta' rapportar iktar iktar omogenji u dan għandu jippermetti wkoll eh, tnaqis kbir fil-ispejjeż għal dawn il-mikroentitajiet. Eh, Sur lejna għal 6.3 biljun ta' euro, euro. imma jina nistanajdilkom illi fuq l-ola livell eh, huwa iktar ma dan jiġġustifika u koll illi aħna nibqaw niddiskutu u nibqa' nitkellmu fuq dan is-suġġett sabiex nagħtu daqqatit l-attività tal-mikroentitajiet jew kollha din ir-raġuni illi jiena nitlob illi din il-proposta tiġi adottata malar kemm jista' jkun kella jkunna nikludu dan fil-direttiva dwar kontabilità imma kieku ikonna bżonn iktar ħin u anki forsi snin oħrajn qabel ma din il-proposta tkun applikabli. Għalek jena smajtu koll kritika, l-kommenti, l-proposti ta' kull wieħed waħda minnkom u irrit inserħilkom moħkom fuq tliet punti partikolari. L-ewwel net, il-proposta tagħti lill-istati membri alternattiva, possibilità li jistgħu ħadmu jew ma jħadmuwiex kif jippreferu. Ġifieri l-istati membri li jixtiequ jistgħu iżommu regoli li ħadmu bħalissa mingħajr ma jbidlu regolamentazzjoni nazzjonali tagħhom. Tieni net irrid nisħaq li din il-proposta tmur eh, fid-direzzjoni ta' semplifikazzjoni u ta' sussidjarjetà sabiex il-ċittadini u l-kumpaniji jifmu issu intern aħna m'għandniex nimponu regoli Ewropej meta dan mhux tassew meħtieġ. naħseb illi fil-kuntest speċifiku tal-mikroentitajiet ir-regoli attwali jistgħu jkunu ta' pis eċċessiv. Tilent net kontrarju dak li intqal din il-proposta miex maħsuba biex neħi kull eh, rekwizit ta' kontabilità ta' zama ta' kodba mill-mikroentitajiet il-komitat ġuri għal illi idam il-kumpaniji jridu jagħtu riċevuti provi li juru b'moċċar ċar transazzjonijiet illi jkunu għamlu u s-sitwazzjoni finanzjarje tagħhom. Dik kienet l-introduzzjoni tiegħi u qabel ma eh, nisma' lilkom jiena nixtieq li parlament jappoġġa din il-proposta il-da kollha involuti qed jistennew bil-ħerqa din id-deċiżjoni naħseb li hemm bżonn il-Parlament jieħu pożizzjoni qawwija sabiex immexxu fuq dan id-dossier aħna lkoll naqblu ma' semplifikazzjoni u naħseb illi din il-proposta hija biss eżempju u jiena nixtieq li l-mikroentitajiet dal-waqt ikunu jistgħu igawdu minn eh, Eh, dak eh, il-flus il li se jkunu jistaw jifrankaw grazzi għal din il-proposta. Grazzi ħafna. Is-sur Sterks għal minuta. Grazzi. Grazzi, Sur President, jiena kontenta ħafna li l-pozizjoni tal-Komitat tal Ekonomiku eh, hija prezentata wkoll fil-plenarja x'taf ġimgħat ilu s-sitwazzjoni ma kienet ċek jiena naqbel ħafna mal-Kommissjoni ġifiri li aħna naqs għanna naqsu il-pis amministrativ fuq il-mikroentitajiet imma naħseb li l-proposta li għanna qoddimna ma tirrappreżentax l-aħjar soluzzjoni. Aħna naħsbu li huwa diffiċli li, li Inkunu informati dwar dak li ikun għaddej fil-mikroentitajiet hemm situazzjoni differenti fl-istati membri differenti u dan ma jenx il-mikroentitajiet li mhumiex speċjalizzati. Għal daqstant jiena xtaqt nitlob l kollegi biex jaqblu jappoġġaw il-perspettiva tagħna aħna nixtiequ illi kunem valutazzjoni id-dettaljata u mux biss illi wieħed is l-ammont ta' 6.3 biljun euro jew naraw ukoll l-aspetti negattivi għax is-sitwazzjoni għandha tkun indaqs għal kulħadd u l-istess għal kulħadd. Aħna aħna irridu illi s-suq intern jissaħħaħ u illi l-pis amministrattiv jitnaqqas Sur Zwefka. Aħna nafu illi il-mikroentitajiet huma differenti minn dawk ta' daqs medju dawk li huma żgħar ma nistgħux laqas inqabluhom ma' dawk li huma eh, kbar ħafna. Għalhekk naħseb illi kien hemm effett negattiv ħafna fuq il-mikroentitajiet hemm ħafna taxex, ħafna burokrazija u eh, likwidità eh, nieqsa ħafna għal mikroentitajiet dan xi fisser fisser li f'dawn l-aħħar snin meta l-ewwel sena tkun eh, ikun jorbot ħafna fuqa eh, il-ġejjieni tal-mikroentitajiet u ma biss 60% li jirnexxielhom eh, jirnexxielhom jibqaw viabli wara l-ewwel sena il-mikroentitajiet huma design fil-mija tal-kumpaniji kollha. Meta jekk aħna nżommu f'moħħna dan, allura huwa importanti ħafna illi nippruvaw innaqsu il-pis amministrattiv fuq dawn il-mikroentitajiet. Huwa wkoll importanti illi dan id-dibattitu ma jikkonċentrax biss fuq is-semplifikazzjoni għal dawn il-kumpaniji imma biex wieħed jara il rekwiżiti tal-kontabilità fuq dawn il-mikroentitajiet. Id-diskussjoni fuq is-semplifikazzjoni iva hija maħsuba biex jitnaqsu l-ispejjeż imma r-rekwiżiti ta' kontabilità ifissru wkoll illi rridu naraw eh, naraw x'inhuma l-bżonnijiet ta' dawn il-mikroentitajiet u naraw it-taxxex li kollhom maħalsu jekk aħna tassew irridu nissemplifikaw il-ħajja għal dawn il-mikroentitajiet, irridu naraw x'għamlu l-kumpaniji l-kbar, pereżempju, jekk aħna se nagħmlu standards indaqsa l kulħadd, Mela l-ura l-spejjes se su mibdan dejjem u jkun aħjar mill-li kieku aħna noħol u standards separati differenti għal kategorija partikolari ta' kumpaniji jek aħna minn banda nżommu f'moħna l-spejjes u il-vantaġġi għal ehm, mikroentitajiet mela allura nifmu illi hemm bżonn ta' kollhom bżonn ta' ħafna formazzjoni, ħafna drabi dawn huma kumpaniji mexxijin mill-familji U eh, fil-moment ta' krizi hemm bżonn ta' ħafna eh, bidliet u wara kollox dawn il-mikroentitajiet ma ġabuwix huma bidejhom il-kriżi. Grazzi, Sur President, eh, Kommissarju, kollegi. Kif qal ir-rapporter din il-proposta ta' direttivi torbot mal-vot tal-Parlament kif qal il-Kummissarju. Madana kollu l-grupp tiegħi għaddu kritiku ħafna viżavi din il-proposta għaliex jista jagħti il-każ illi tmur kontra l-interessi ta' dak li suppost edha tejn jekk aħna innaqsu l-pisijiet fuq dan il-mikroentitajiet hemm ċans li l-om il-kondizzjonijiet ta' trasparenza u ta' fiduċa li huma indispensabbli għall-attivitajiet tagħhom għad-dinamiżmu tal-attività tagħhom naħseb illi jridu nkunu ċari fuq il-limiti u fuq dak li aħna nfissru bil-kelma mikroentità dawn huma kumpaniji żgħar li ta' għalli kollom għax iħadmu għaxra minn nies jew inqas. U, eh, u, u il-maġġoranza tal-kumpaniji kollha veru xoħut minnhom jaħdmu fuq livell lokali u huma preżenti wkoll fuq is-suq komunitarju. Imma xorta hemm bżonn illi jkun hemm illi kollhom ir rekwiżiti illi dawn iżommu records tal-kontabilità għalix eh, dan jista' jkun li kollhom bżonn jinnegozjaw, jinnegozjaw mal-banek, ma' istituzzjonijiet fiskali, ekonomiċi u soċjali. Mbagħad ir-regoli eh, fiskali kunu imposti fuqhom, mbagħad ikollhom iħallsu iktar forsi milli kiku jkollhom eh, iżommu l-kodba b'mod regolari u jkollhom mbagħad jissodisfaw kriterji illi mhux dejjem ikunu huma jifmuhom. Għalhekk naħseb illi l-obbligu ta' zamma tal-kodba għanda tkun għanda tkompli fuq il-mikroentitajiet di mandux ma titħolx il-kompetittività tagħhom imma sens ta' integrazzjoni ekonomiku ta' dritt komunitarju u ugwaljanza ta' trattament għal kumpaniji kollha fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament, is-simplifikazzjoni tal-obbligi eh, tal-kontabilità għall smes hija meħtieġa hemm tliet inizjattivi li morru f'din id-direzzjoni il-proposta li qed nitkellmu fuq allum l-IFRS jew inkella il-reviżjoni tar-raba u seba direttiva dwar il-kontabilità. Kollha fihom il-proposti, dawn il-proposti kienu imweda l-inna għal 2010 aħna nixtiequ illi ikunem hemm iktar żmien, però m'għandniex noqogħdu nħaffu wis u mbagħad nagħmlu l-affarijiet mhux bl-aħjar mod possibbli. aħna għalla volja nistaw forsi nappoġġaw, rridu nilħu l-istessanijiet, imma forsi rridu naslu emmek b'mezzi differenti Aħna nixtiequ li li dawn il-kumpaniji nagħtuhom tweġiba waħda globali li jippermettilhom milli minnaħa jissemplifikaw nissemplifikaw il-ħajja għalihom u l lajnuna li għandhom bżonn. Il-problema attwali hija li il-Kommissjoni Ewropea edha id-dum biex eh, tagħmel reviżjoni ta' din id-direttiva u din edha edha tagħmel ħsara dwar il-kwistjoni tal-eżenzjonijiet illi eh, la jaqblu fuq l istituzzjonijiet u laqas il daw kolla l-atturi ekonomiċi kolla li huma involuti. Grazzi. Liebe Kollegen, als Schattenberichterstatterin der ALDE kann ich überhaupt nicht verstehen, wie man dagegen sein kann. Grazie. Pala xedda reporter, ma nafx għalfej għanna nkunu kontra mikrokumpaniji li jkunu eh, iżentati mill-ħtiġa rapporti annwali. Mux għet nitkelmu dwar pajizi eh, hemm problema. Jekk joġbo kiet ikallim stenna biex din tispiċċa u mbagħad intik ċansi itkellem taħt il-blue card jekk il-kellim taqabel iħallini. Grazzi tal-parir tijak. Diskużani tal-interruzzjoni. Terġa s-sob tal-kelim. Mux għan nitkelmu dwar titlu ta' kompanija żgħar, imma u jew medju qed nitkellmu dwar negozji żgħar ħafna xi dak li beħ il-fjuri pereżempju, parrokkir. dawk li jibdew erba' snin fuq livell tal-Unjoni Ewropea bħala regoli, mbagħad jiddeċi jaraw illi m'għandhomx jitħallsu affarijiet żejda bħal pereżempju dawk li tuhom pariri għat-taxxi per espert legali li jkun xikun awditur pereżempju fi Franza. Il-Kummissjoni res qegħdin il-proposta il il-Parlament għala palea, ilu jitla palea. B'daqqa waħda sa kulħadd huwa eh, sa' sempliċement biex jgullu skużu li jgħid le. Umma perċentwal żgħir ħafna ta' dan kumpaniji għandhom attivitajiet transkonfinali. Anzi, suppost għas kien hemm regoli Ewropej skont ir-regola ta' sussidjarjetà. Il-ħtiġa għal kontijiet ġew fasla b'tali mod illi jkunu preparati għal kumpaniji ikbar u dawn ma kienu xirqa għal dawn it-tip ta' mikrokumpaniji. U meta nisimgħu dawn l-argumenti illi mikrokumpanija tista' forsi eh, teħtieġ li teħtieġ eh, self mill-bank ma jistawx jippreżentaw ġustifikazzjoni għalija. Il-banek jafu jiddeċidu jekk huwiex jekk ix kapaċi jħallsu li ewlejna meta ħad ħadimet bħala notara. Qatt ma sibt eh, xirita assistenti li qed jinsistu fuq il-kontijiet, il l-accounts ta' dawn il kompanijiet ta' dan it-tip. Eh, jekk dak li kun li il ir-regoli eh, li kellna qabel nistgħu kien wara kollox mux ta' bil-forsi, ma jekk ma t-sat membru li jeħtieġ li jkun hemm kontijiet regolari annwali ta' kompanija ħabba l-amministrazzjoni ta' taxxa ta' ma taħdim sew u ma mhix kapaċi illi jaħdmu u joperaw servizz ta' spazzjoni, ma ma tistax u bat toqgħod tistaġeb illi hemm frodi ta' taxxa u naqas ta' tħul minħabba frodi ta' taxxa. Eh, Jiena għetna pelalkom biex taqblu ma' dan regoli li huma raġonati. Is-servizzi legali eh, ta' eh, kumitat li bid dġa trattaw kollox di kellu xaqsam fuq livell legali, minn xikonna problemi. Grazzi, mella, għanna istoqsija għal-rapporter taċċetta din? 30 sekonda. Sinjura Stex, inti taċċetta illi propozizjoni inti ressaqt illi proposta għanda tiġi ndewma għall-evalwazzjoni tampat hija fil-fatt isa kattejt le 30 sekonda biex twieġeb, Sinjora Sex. Iva. Jekk il-proposta tiġi rifjutata, Umbaħt, dak il-kas, ħajkonna nerġaw nfasluwa mill-ġdid u f'dak il-kas studju tampat jista' jiġi antiċipat imma aħna maħniex kifet kontra li nisemplifikaw il-ħtiġijiet ta' accountancy fuq kumpaniji żgħar. Mod partikolari għax kien hemm direttivi kbar illi aħna għandna bżonn iċarru situazzjoni. U għalhekk dem li proposta mi xi ħaġa li semplifika l-affarijiet imma t-naqqas is-sikurtà għall-kumpaniji. Sinjor Swinburne, minuta. Grazzi, proposta li teżenta dawn il-mikrokumpaniji ċertu ħtiġi tal-accountancy miex perfetta u jikiku fi komitat ikon konna napoġaw il-rapporter. Aħna nistaqsu li nejnu l-SMIs kollha madwar l-Unjoni Ewropea biex innaqsu l-pis tagħhom biex nirrifjutaw din il-proposta u nagħmlu reviżjoni meħtieġa tad direttivi tal-liġi tal-kumpanija l-għanu għalli kena proposta aktar b'tifsira qawwija u b'saħħitha. Il-proposta tħassibna għax huwa limitat. Imma f'dan iż-żmien ta' kriżi finanzjarju kull ftit jgħin u kull qaddis jgħin. U jekk aħna nparġaw din il-kull miżura għalmenu xi ftit kumpaniji fil konsekwenza tiegħi ġewwa Wales jgħin jiġu mejjuna. Mhux se solvi problemi kollha mir-reċessjoni u mhux din jifisser li ħanamlu kuna minna xi kizba ta' barra minnaw, imma għalmenu f'dan iż-żminijiet ta' kriżi m'għandniex nirfjutaw eh, ftit li jista' jagħmel għal inqas differenza żgħira. Is-Sur Jong. Grazzi, jiena kun kontent ħafna jekk l-Unjoni Ewropea noħol u dan it-tip ta' regola għal kumpaniji żgħar ma' wis regoli illi qegħdin imorru skapitu tal-ċittadini u l-kumpaniji regoli għall-investimenti pereżempju huma komplimentat immens. Il-problema fuq il-kontijiet annwali din xbtan xbizit fuq l-SMEs, jien naħseb illi amministrazzjoni tajba tittamel mod li ma konxem hemm kritika e, u li kollox isir iktar diffiċli. U dan joħro diffikultajiet għal dawn il-kumpaniji żgħar. Issa, jekk dan jitfal obbligu fuq il-pajjiżi li dawn jitfawhom l-obbligu li joħorġu l-kontijiet annwali, x'istgħu ngħidu dwar is-sistema tal dak il-pajjiż? Jekk aħna rridu nkunu kredibbli, mela, id-dikjerazzjonijiet ta' tħul għandhom jiġu dikjerati 100%. U b'tali mod illi ikunem eh, il-ġustifikazzjonijiet kollha. Għax ħadd ma jrid joqgħod jistenna jdu miżejjed. Għalhekk tajjeb inħdu miżura illi tista' ma tmurx kontra il-ħtiġijiet ta' ċittadini u tal-mikroimprizi. Grazzi l-Earl of Dartmouth, President, hemm ħafna nis edha bħalissa, iż-żazah li bla xogħol qegħdin xi 20%. Fi Franz, fil Unit, fi Franza ta' 24%, 25% fl-Italja u 39% ġewwa Spanja. Kumpaniji kbar kien inu ma kaċċunis daw l-ħar sentej u se jissuktaw jamlu dan. L-ħjar tama li għanna għal nis edha u ma dawn l-imprizi zar u ċkejknin. Imma l-mikroimprizi ma jistawx eh, jopperaw b'dawn il-regolamenti. Il-regolamenti l-Unjoni Ewropea għadin joħon u il-tkabbir taħħom u għal darba l-Komissjoni qed tagħmel xi ħaġa bis-sens din il-proposta biex teżenta dawn il-imprizi ċkejknin minn dawn xi regolamenti ta' kontijiet, sa ta' kontijiet. Fil-Renju Unit 1.7 miljun mikroentità jekk dawn il-kumpaniji kunu jistaw għall-inqas jimpjegaw persuna waħda kull wieħed il-problema tal-qad diġà kun kważi solvuta fir-Renju Unit Diġà rajna il-proposta il, il, Mr. Stark soħbiebu u dawn rifjutawa minħabba li li kuħet jeżenta il-prizi ċkejkin ħafna skont mir-regoli tant kifrin li jidu jgħaw taħħom taħħom kumpaniji kbar jaxa xa konċu regolamenti tal huma din hija argument ta' vera bla sens li huma biss jistgħu joħorġu bija xi ħaġa bħal di. Naf li hawnhekk jekk inti tikkritika il-Belġjani ituk multa, imma niftakarkom nfakkarkom xi ħaġa 96 ieħor l-Ingliżi daħlu fl-ewwel pajjiż gwerra dinji biex iħarsu l-integrità territoriali tal-Belġu. Issa l-Belġu jridu jħalsu l-uraw billi ma jippruvax jqret l-Union Unit bħala pajis u l-ekonomija taħ. U kirjux Fejo ja uh, if you really feel it's absolutely necessary, Mr. Sturks. Kinti titħossa neċessarja, Sir Sturks, tista' twieġeb imma eh, l-Earl of Dartmouth Għandek mistoqsija, għandek tista' taċċetta mistoqsija? E, jekk jogħġbok. 30 sekonda. Grazzi. Għandi mistoqsija għalik. Sur Dartmouth, jekk aħna nitolbu l-Kommissjoni u reviżjoni ta' żewġ direttivi li huma pjanati għal din is-sena u li jkollna affas ġenerali din set xekkel dak li aħna rridu niksbu ġifir semplifikazzjoni amministrattiva. Mikrofonu għal-kelim, Iva. il kumpanji zar għandhom bżon semplifikazzjoni issa. U ah, kirjus fejju, jadju lebta. Sur fejju, zewċ minuti. President, nishti nibda bil-infaħar il-kollegi tagħna, il-kollega tiegħi l Lenard sa rapport illi inna. U għall-dialogu u l-rida li is-sokta bil-negozji bejnietna. Din il- kwistjoni għandha storja u importanti li nqisu din l-istorja meta nkun għedin iġidu kontra l-kriżi għax Din se teżenta mikroentitajiet minn ħtiġijiet burokratiċi li mhux sertejnhom. Il-ħtiġijiet ta' taxxa fuq dawn il-kumpaniji Musser jisser jitneħħew, minti ma tistax jitratta però bl-istess mod kumpaniji kollha l-istess, kumpaniji kbar, kumpaniji żgħar, ma tistax tħaddimhom l-istess mod. Issa rridu nħarsu dawn il-SMEs u rridu nabdu minn klima l-fatti. Issa għanna ċans illi nħarsu dawn il-kumpaniji billi intuhom miżuri iktar sempliċi u nqas għalijin u biex twasi waslu ħarbi ħar iktar skabbir. Xorta ħazina fl-Ewropa aħna rajna ħafna daw il-kumpaniji żgħar li fallew U għalhekk ma nistawx noqogħdu nitkellmu biss u nidiskutu u rridu naġixxu. U għalhekk kien hemm din il-proposta wkoll fil-Parlament Nazzjonali tagħna tal-istess mod fil-Portugalu għat li nappella l-Portugizi, kollegi Portugizi biex eh, jivvutaw favurija u bekk neħis naġġar tal-Portugal li qed jitfaw il-Portugiżi wkoll fil-Kunsill, dan ikun tajjeb għax dan nistgħu wasal semplifikazzjoni u biex intaffu il-pista dan il-kriżi. Grazie Signor Regder, żewġ minuti. Grazzi. Lan li naqsu l-piż amministrattiv għal mikroentitajiet hija xi ħaġa li l-koll nixtiequ nappoġġaw il-pis tal-kontijiet tant huwa kbir fuq dawn il-kumpaniji kienin, ma tax nqablu ma pajzi eh, ma kumpaniji kbar. Imma nistaw niksbu l-semplifikazzjoni permezz ta' din l-opinjoni dan ir-rapport tal-Lener, speċjalment meta nitkellmu dwar mikroentitajiet. In mikroentitajiet mumiex fuq daqshekk żgħar kemm qed naħsbu, pereżempju fl-Awstrija, mhux dejjem għal inqas, Fl-Awstrija dan jot u għat nitkelmu dwar responsabiltajiet ukoll restritti f'ħafna każijiet u fil-mija tal-kumpaniji kollha ġewwa l-Awstrija jimpjegaw inqas minn 10 persuni biex inti jkom ideja. Jifi responsabilità limitata għandha tinvolvi ħtieġa li wieħed iżomm il-kontijiet hekk kif jagħmlu kumpaniji kbar. Ġviri vera na naqsu il-pis taħħom imma li naqbdu n-nezentawom għal kollox mid-dirtiva din u regolamenti ta' mux tajjeb. Imma b'dan id-direttivi visseħ rridu għalmenu intaffu ftit il-pis taħħom. Sur Petske. Grazzi, President. Eżis kollegi u għacċar li l-Ewropa ma jistaw xilaħu ma partit oħra ta' dinja fejn it-kabbir u ħafna aħjar minn taqna pal preżempju hemm f'xi pajjiżi fl-Asja. Istruttura hija wis eh, goffa u skabruża għas-sistema tagħna il ħaddiema Ċiniżi u qegħdin jagħmlu x-xogħol waqt li aħna qegħdin huma ma jqogħdux jitilfu l-ħin għadu jimlaw il-formali. Aħna fil-pajjiż tagħna rridu qogħdu nipprovdu informazzjoni dwar attivitajiet f'erba' entitajiet differenti f'pajjiżi, l-uffiċċju finanzjarju, reġistru tal-kommerċ, insurance u l-uffiċċju ta' statistika. Kint imbagħad intinsa xi ħaġa jkastigawk. U forsi ma jħallukx tkompli fil-kummerċ tiegħek u fin-negozju tiegħek. U dawn huma ta' ndħila li għomet jahlilom, li jahlilom il-ħin. Ovvjament, taxxi importanti biex il-pajis kompli jimxi, imma autorita għada bizzejed biex tiġbor l-informazzjoni kollha relevanti. Xanna namlu? Nistaw nistaw r-regoli li nistaw sens u l-amministrazzjoni tista' tkun aktar raġunata. Nippermettu li l-ħaddiba li jagħmlu xogħolhom u jippruvaw jaqlaw lejxin tagħhom jew nistgħu naqbdu u jkollna sitwazzjoni fejn kulħadd jispiċċa bla xogħol. Grazzi, Sur Kaz, żewġ minuti. Kummissarju, Sinjuri. Jina waħda mill-presidenti tal-grupp tal intet tal-SMEs u ħafna minna ħdimna għall-att tal-joftajin tal- eh, negozji zaru medji u aħna rridu illi dawn ikunu ta' priorità u għalhekk irridu jkunu f'sitwazzjoni fejn għandhom minn peace amministrattiv. Imma senjuri dak li smajna il illum. kollu jider sabiħ. Ma li kiku daqsek sabiħ, għalfej, mux kullħat għati ċabċabba din miżura. Għalix xaw daqsek eżempji differenti li għedin jitresqu kontra din eżemplifikazzjoni u għalfej. Hemm nies illi mhux qed jaqblu. Hemm raġuni Dan huwa kompatibbli ma' Basel 2 għaliex minnaħa kontna favur b'proċeduri ta' kontabilta madwar e, l-Ewropa. U issa bda waħda id U rridu soluzzjonijiet Ewropej, simplifikazzjonijiet fuq livell Ewropea, u mhux soluzzjonijiet nazzjonali. Mister noqogħdu in kisru il-proċedimenti legali u mussa naqadu nisemplifikaw l-kontijiet. Fl-ħar mill-ħar veru musa nisemplifikaw l-affarijiet, għax daw l-affarijiet istess affarijiet jkollhom jagħmlu dawn il kupanijiet żgħar, sempliciment jitwom lill-awtoritajiet differenti il-kwalità ta' kumpaniji wkoll rridu jżommu magħhom kumpaniji żgħar x'inkella jkun hemm naqsa trasparenza jekk kumpanija trid tigber trid iżżomm ma' ċertu dispożizzjonijiet illu forsi ma jkunx jista' jekk huwa kumpanija ġkejkna ħafna u mbagħad il-libertà ta' li jagħmel kommerċ fil-Stati membri ħaj daħje fissu intern jiena favur ir-reviżjoni tal-liġi tad-direttivi tal-raba u s-seba' direttiva liġi tal kumpanija jista' jwassal la semplifikazzjoni u organizzazzjoni jekk naħdmu fuq osib suppost. Signora Tyson, zoċ minuti. Grazie, President. President, Kommissarju, kollegi. Urridu nikkontribwixxu minnaħa tal-Ewropa għal dan l-isforz dan irridu nagħmluh għall-SMEs li jirrappreżentaw il-ħolqa dajfa imma rridu noqogħdu attenti għaliex hekk aħna napprovaw il-proposta tal-Kummissjoni aħna ikonna skont fejn tkun ibbażata il- kumpanija ikun hemm prinċipji ta' kontabilità differenti minn stat membru għal ieħor. Għalhekk dan jirrappreżenta jkun ta' ostakolu għall iżvilupp ta' dawn il-kumpaniju tal-kooperazzjoni transnazzjonali. Jiena diġà smajt il-kollegi oħrajn jesprimu din il-biża din is-semplifikazzjoni tkun sostitwita minn piżijiet amministrattivi oħrajn, pereżempju talba ta' informazzjoni min-naħa tal-awtorità tat-taxxa, mill-banek, jew inkella me trade unions kollha jilli jitolbu t trasparenza jew ma ninsewx li l-kumpaniji infushom għandhom bżonn li jaraw eh, l-affarijiet tagħhom pereżempju kif qed jiġi ppreżentat il-bilanċ tagħhom u kif qed jiġi ppreżentati il-, il il-kontabilità għal kull sena tagħhom għalhekk l smis f'ħafna kumpaniji anki fl-Ewropa qegħdin jibżaw għandhom biża kbira li jiena naqbel naqsama magħhom dan huwa piż kbir alla volja il-Kummissjoni kellha intenzjonijiet tajbin f'din il-proposta anki fir-rispett tal-kollega Lejne tal-Kumitat eh, Ġuri jiena ma nistax nappoġġa dan ir-rapport dak li hemm miktub fil-valutazzjoni eh, ekonomika bżon li eh, hemm bżonn li din il-valutazzjoni ssir l-ewwel qabel kollox abbażi ta' dak minflok ma jkun hemm reviżjoni tar-raba direttiva għal dak li għandu x'aqsam mal-kontabilità. Ma naħsibx li jekk aħna nagħmlu dan kollu se jkollna dew minn kbir. Grazzi. Signora Renner, għal żewġ minuti. Ok, għavidna għamini t-fastant ninċurikum. Skużawni ma fimċ ismi, tajt il-kallima. Kollox intqal favuru kontra din id-direttiva. Walek għandi l-opportunità biex nammel sommarju ta' kollu. Ma naħsibx li ħadd xi ħadd f'din il-Kamra tista' tkun kontra li nippruvaw innaqsu l-barokrazija u li nħaffu l-ħajja għal mikroentitajiet u għal negozji żgħar. Iżda dan il-kompetu donnu għamilna nofsu biss. Issa rridu naraw li ntemmu l-affarijiet, rridu regoli fuq il-kontabilità u rridu naraw kif dan ħanamluħ u dawn id-dokumenti jgħinu f'din f'dan il-kompetu. Bekk ikun jistgħu jippreżentaw il-sitwazzjoni ekonomika tista' tkun Basel 2 jew dokument finanzjarju ieħor tista' jkollhom forom differenti. Hemm dokumenti ġodda m'ħabba toroq ġodda fil-futur li nistgħu for eżempju nieħdu ispirazzjoni mill-Amerika. Iżda naħseb li hija possibbli biex li issa nikkonsidraw ir-regoli xirqa li għanna bżonn fil-kontabilità annwali. Għandha tkun possibbli f'żona kompetittiva bħall-Ewropa li ikolla regoli ċari. Jiena nħoss li den huwa xi ħaġa li rridu nitkellmu dwaru. Għaliex dan ma japplika mhux biss għall kumpaniji żgħar iżda wkoll għall kumpaniji l-kbar Bħala avukat jiena naf li xkultant tkun diffiċli li jkollok id-dokumenti li jkollok bżonn. u tkun tista' tevalwa l-validità tad-dokumenti meta la darba inti jkollok daw dokumenti. Hemm bżonn ta' assistenza l ħafna nisu dan fisser spiża kbira. Hemm kumpaniji li ma, ma jifilħux għal din l-ispiża u ma jistgħux jagħmluha. U għalhekk jekk vera rridu nindirizzu Ndirizzaw il-kontabilità annwali jew il-direttivi tal-liġi tal-kumpanija raba u seba irridu naraw li nimxu bir-reqqa iktar mill nqodu namlu regoli milli ma jagħmlu sens. Grazzi, signora Sur Karen sal żewġ minuti. Grazzi, President, Sur Kommissarju. Jekk kieku wieħed minna kellu waqqaf impriża ġdida fil-bidu tkun mikroentità. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn imprizi ġodda għandna kriżi u għandna l-qatt qudiem wiċċna. Biex insolvu din il-kwistjoni tal-qatt aħna neħtieġu kemm jista' jkun eh, mikroentitajiet u kumpaniji żgħar Ovvijament daw ħajkunu kumpaniji li jkunu mikroentitajiet fil-bidu, għalhekk irridu naraw li noħolqu l-opportunitajiet biex dan iseħħ. Il-proposta tal-Kummissjoni hija meħtieġa sabiex nkunu nistgħu naraw li dawn il-mikroentitajiet ikunu eżentati mill-kontabilità annwali u naħseb li din issolvi l-kwistjoni. Naħseb lem tliet raġunijiet għala dan għanna namluħ. L-ewwel nett, kif kont qed ngħid, fil-prattika kważi kull impriża ġdida jibdew bħala mikroentitajiet. Għal daqstant, din id-deċiżjoni tista' tħeffef l-affarijiet u l-proċess kollu speċjalment issa li għandna bżonnu tant. It-tieni net, l-ispejjeż biex kun hemm kontabilità annwali ma jistax tiġi mqabla ma l-ebda kizbit kemm għall-imprejzi kif ukoll għall-istat. Jekk għandek bżonn kreditu mill-bank, ħajkollhom bżonn il-qagħda reali tal-impriża, mhux ħaġa li ġiet ippreparata sena qabel. Tielet net, rridu mod ċira biex nkunu nistgħu nimplementaw il-mira li naqsu b'25% l-pis amministrattiv għall impreżi u għalhekk nsejjaħ li l-Kummissarju biex nieqfu niddiskutu l-appoġġ għall-imprizi u għeja nibdow naġixxu issa u mhux klim fira biss. Grazzi. Komi l-ebta. Grazzi. Signora Komi. Il-kumpaniji zar l volja qegħdin isiru dejjem importanti fil-Ewropa xorta qatt m'għandhomx bizzejiet inċentivi xir għal kummissjoni Ewropea żviluppat u applikat għat ta' miżuri bilan mod speċifiku biex jgħin lil dawn il-kumpaniji. Biex bir-raġun ngħidu think small first u għalek hemm bżonn li l-ewwel qabel kollox iridu naħsbu fil-kumpaniji żgħar sabiex nippromuovu l-eżistenza tagħhom f'ambjent ta', ta imprenditorija, rridu nisimplifikaw l-proċeduri u ntejbu l-aċċess għas-suq u hekk insaħħu wkoll il-kompetittività tagħhom. Dawn huma strumenti indispensabbli sabiex aħna noħorġu mill-kriżi. Jina nqis li l-proposta tal-onorevoli Lena hija waħda tajba biex wieħed aħna neżentaw il tajjet mill-dmir ta' eh, ta' kontabilità żejda u naqsu minn fuqhom il-pis amministrattiv anki oġbitni l-ideja li kunem ċertu libertà fl-istati membri biex Impressi li l-Unjoni Ewropea t-mandiċ armonizzazzjoni kompleta fil-ambitu ġuridiku għalek, hemm bżonn illi nużaw fażijiet intermedji. Meta jiena naħseb għal pajjiż tiegħi li huwa famus u magħruf għal eċċess ta' burokrazija naħseb illi hemm bżonn ta' semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' kontabilità permezz ta' proċeduri online kif jiġri f'ħafna reġuni li la jitolbu konsulenza teknika u lanqas pejjeż żejda u dan din tista' tkun jista' rappreżenta l-ewwel pass fl-opinjoni tiegħi. Grazzi. Catch the eye. Issa ngħaddu l-proċedura catch the eye. Sitt kellima, staqsawni biex nitkellem. U ħajkonna sitt kellima biss. Is-Sinjura Holma jara l-minuta. Grazzi, President, kollegi. Jiena kemm xejn mistaġeb minn din id-diskussjoni. Xi kollegi qalu li, li kienu favur simplifikazzjoni, favur il-mikroentitajiet. Wieħed mill-ewwel passi biex nejnu l kumpaniji żgħar huwa proprju dan għal mikroentitajiet hemm min qed jiswa jgħid li le ma nix nagħmlu semplifikazzjoni, ma nistgħux nitolbu l-affarijiet imbagħad meta nkunu qudiem madwar il-mejda ngħidu le lil dawn il-kumpaniji għandhom bżonn ħafna ħafna jnuna, susu warajna biex aħna nejnuhom. U għalek ma nistawx inkomplu noqogħdu ngħidu li rridu regoli differenti għal kontabilità annwali, tista' ttejjeb it-trasparenza x'hemm regoli oħrajn li huma li huma fis-seħ u għalhekk nistgħu nżommu trasparenza il-kummerċ mhux se effettwat effettwat għaliex dawn il-kumpaniji żgħar m'għandhom l-ebda sinifikat meta mqabbel ma' suq kollu madwar l-Ewropa. Allura kollega, din hija l-ewwel passi u allura tkunu lesti li nimxu f'din it-triq it-tajba u grazzi għall-appoġġ li qed tagħmlu fil-kumitat. Is-sur minuta. Sur President, Sur Komissarju, jinaqsam ħafna mill-argumenti li għamel eh, Sur Tyson, Sur Karas u Sur Kester. Ma jiena għandi mistoqsija wara l-emenda li seta kien il-kompromess li ħalli alternativa għall eh, l-istati membri, hemm bżonn li aħna niblokkaw inizjattiva ta' dan it-tif li jista' jkun sinjal pożittiv ta' semplifikazzjoni għal mikroentitajiet għalhekk sur President jekk tippermetti li jiena nixtieq nagħmel proposta eh, normanda nixtieq li l-ewwel net ikun hemm eh, appoġġ għall abbozz tas Sur Klaus Lena u li intom tiżom u dimajnejkom u kol dak li intqal fuq il-revizjoni ta' direttivi oħrajn sabiex mal-arkem jista' jkun ikun hemm armonizzazzjoni ta' regoli tal-kontabilità għal mikroentitajiet biex ikun hemm reġim Ewropew f'dan il-qasam. Grazzi. U kiru xkelli għan l-abtu. Sir Kela minuta uh, Mr. President. President. Bħal ħafna kollegi jina għom dalodu fl-erba ta' fil-ħodu biex niġi hawnhekk, iżda jiena sodisfatt li bqajt hawn sal-lejla biex nisma' din id-diskussjoni għaliex dawn l-aħħar suġġetti li diskutejna mlowni bit-tama. 6.5 biljun euro huwa hija ċifra importanti. Minn l-oħra nistgħu ngħidu li turi li dak li qalu l-kritiċi huwa minnu li l-Unjoni Ewropea hija burokratika wis iżda għandna l-integrità u l-gazz li namlu eh, differenza sa fejn kien hemm banek li ma rowx l-ebda sinjal ta' remors u ta' dispjaċira l-azzjoni ħżiena li għamlu. Issa rridu naraw li nilħqu il-mira tal-25% tnaqqis u iktar ma nagħmluha malajr tant l-aħjar. Grazzi, Sur Papa per... Aħna qed nitkellmu hawnhekk dwar l-eżenzjoni ta' obbligi ta' kontabilità għal mikroimprizi u din tista' tkun miżura ta' appoġġ pożittiv għal dawn il-kumpaniji. Għalhekk kien naqbel ma' rapporter hawnhekk. Ovvjament, l-ispejjeż jonqsu għal l-impjiriżi u għet kisto jibqa' fix-xogħol li twal żmien, imma hemmhekk u tħassib ta' xi kolleg, kollegi. Aħna rridu noqogħdu attenti kif u l-mezzi li nużaw biex nejnu u natu nifs lil dawn il-pajjiż il-kumpaniji żgħar. Hawnhekk irid nġbilkom l-attenzjoni, aħna rridu nagħmlu tali illi dawn il-kumpanniji mhux qed ikunu qegħdin jevitaw mbagħad ċertu obbligi minna tagħhom. Ovvjament, il-proposta kommissjoni importanti imma rridu nagħmlu mod illi il-dispożizzjonijiet li jiġu fisseħ iktar il-qudiem ma jiġibux magħhom nuqqas ta' trasparenza li hemm essenzjali. Pirminike, eh, għirmas komissari, għirim kollegu. Kellem li jmess zoċ minuti. Illum mem mebda dubju il-mikroentitajiet rridu jkunu appoġġati b'kull mezz possibbli u wieħed mill-aħjar mezzi huwa propju it-tnaqqis ta' taxxi fuq dawn il-mikroentitajiet il-, -mikroentitajiet, il faċilitar ta' ċerti obligi u affarijiet oħrajn. Illum jiena smajt idea meta xi ħadd irid jitlob self mill-bank, il-bank jitlob ċerti informazzjoni li hija ħaġa ovvja ħaġa xierqa. Mbagħad hemm tip ta' informazzjoni oħra illi tkun addizzjonali supplementari u dan huwa pis addizzjonali fuq il-kumpaniji konċernati. Naħseb li l-esenzjoni ta' mikroentitajiet li joħorġu l-accounts annwali ħaġa tajba li tagħmel affarijiet iktar faċli għal dawn il-kumpaniji. Kellimni missa l-minuta. Jina dekrijatajn. Ed hawnhekk għall minuta U kirux Barnier parakallu. Jekk le sur Barnier fissem il-Kommissjoni. Grazzi, Sur President. Minkejja l-fatt li sar il-ħin, aħna qed niddiskutu hawnhekk kif għadu kif qalbi qed mill-onorevoli delegati, qed niddiskutu suġġett importanti ħafna jina smajt il-kulħat b'attenzjoni u naħseb illi ebda membru parlamentari ma qat lura milli jappoġġa l-ħtieġa illi aħna innaqsu l-pis amministrattiv fuq dawk li aħna sejħulhom il-mikroentitajiet. Il-test illi aħna qed nitkellmu fuq u jista' jolqot iktar minn 5 miljun kumpanija fl-Ewropa. Wara li smajtkom rajt li hemm differenzi mhux kulħadd jaqbel fuq kollox dwar il-kalendarju u jew fuq il-mezzi ta' kif aħna nistgħu namlu dak li aħna rridu namlu jina konvint eh, kif liġa għat jina għawnek għoddim il-parlament waqt ismiħti għaj emżon li ċittadini, il-konsumaturi u anki il-semmiz jirġaw jihdu fidejhom is-suq komuni intern u għalek jiena bħafna determinazzjoni iva vera test jista xorta jittejjeb u fid dialogu li aħna se jkollna mal kunstil se nippruvaw nagħmlu dan imma jiena naħseb bħal ma qal sur lejna illi aħna għandna bżonn ta' dan is-sinjal operattiv. Jiena uh, il-qajt bil-ħerqa il-kompliment rari ħafna li għamilli il-Lel of Dartmouth li qal li għal darba il-Kummissjoni qed tagħmel xi ħaġa raġunevoli. U jiena nittama illi fi żmien li ġej meta aħna nkomplu naħdmu flimkien ikun nistannu rieħ illi ħafna drabi il-Kummissjoni tagħmel affarijiet raġonevoli, uh, eh, utli, konkreti u li u mbagħad ikun jista' jappoġġa spiss ħafna l-isforzi li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea. Jena sen kompli niprofa nikkonvinċikom li l-Kommissjoni tagħmel affarijiet utli bl-appoċ u xikultant anki fuq talba tal-Parlament Ewropew. Eżis, sinjuri, jena naħseb illi din il-proposta konkreta, progressiva, raġonevoli, toffri semplifikazzjoni sostanzjali tal-pis illi iwiezen fuq l-iktar kumpaniji żgħar din il-proposta miex se tipprojbixxi għal kollox iż-żamma tal-kodba u laqas l-obbligu tal-oti ta' informazzjoni li għandhom bżonn il- eh, il-partijiet involuti kollha u laqqas mem illi eh, jekk iridu wkoll li jibqgħu jirrispettaw il-ċerti regoli ta' direttiva jek dawn jixtiqu jagħmlu hekk din il-proposta ta' il-possibilità il regoli jiġu adattati fuq livell eh, lokali jew reġjonali għal mikroentitajiet jaħdmu aħjar jekk ir-regoli li jaħdmu bihom ikunu infasla skont il-bżonijiet tagħhom. Din il-proposta tkun tista' tiġi imwettqa implementata mal-ar kemm jista' jkun u din hija xi ħaġa li l-mikroentitajiet qegħdin jistennewha bil-ħerqa jiena smajt is-Sinjura Castex issemmi l-iskadenzi fil-ġejjieni dawk li għadhom ma għalqux u r-reviżjoni globali ta' direttiva dwar il-kontabilità. L-iskadenza li aħna qegħdin nippruvaw nirrispettawha tmiem tal-2010 jew forsi se jkun ukoll il-bidu tal-2011, hija skadenza illi aħna ma rridux ninjorawha. Jina smajt ir-rakkomandazzjoni eh, mhux biss Normanda imma wkoll ċara tas-Sur Gozes. Aħna se nużaw din il, dan il-mezz ukoll. Imma sinċerament m'hemmx inkompatibilità li wieħed jagħmel progress illi nistgħu nagħmlu permezz ta' din il- il-proposta bl-appoġġ tagħkom u mbagħad nagħmlu il-pasta wara. Namlu progress ieħor addizzjonali meta nagħmlu ir-riveżjoni globali ta' direttiva dwar il-kontabilità. Ejja ma naqgħodux nistennew ir-reviżjoni ta' direttiva għaliex ir-reviżjoni ta' direttivi jirrikjedu żmien, jiena naħseb illi fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa jena smajt l-interventi ta' ħafna minnkom, interventi li kienu propju eh, ċari ħafna ta' Sur Karin Sfejjos, Njura Swinberg, il-koll għattu dawnu u xoħut oħrajn semmew is-sitwazzjoni ta' kriżi li għaddejjin minna u fid-diffikultajiet li għaddejja minna l-ekonomija. Il-kalkolu li aħna għamilna juri li jekk aħna jirnexxinna nerġaw inqajmu s-suq intern fuq saqajh kif qal is-Sur Barroso kif impenja ruħu li jagħmel, Jekk aħna jirnexxinna namlu dan is-suq intern effiċjenti u iktar fluidu, iktar flessibli, aħna imbagħad ikunu nistgħu insibu hawnhekk ikunu nistgħu ikonna tkabbir ta' 0.5 eh, eh, ta' punti perċentwali ta' tkabbir. Jiġifieri dan kollu jista' jsir hawnhekk. Fl-Ewropa nistgħu ngawdu aħna wkoll il-bicċa l-kbira ta' dan it-kabbir jista' jisir propju jista' jintlaħaq minn dawn, eh, dawn il-5 miljon mikroentità li għaw attivi fl-Europa. Għalek din il-proposta il hija waħda valida jena smajt li sinjura Runner tajt ukoll kol, titkellem u kol dwar il-standards minimi il-rapport ta' surlejna mux mhux qed jala il-bib għal dawn ir-rekwiżiti minimi. Hemm bżonn ta' iktar ħin naraw x'nistgħu nagħmlu f'dan ir-rigward anki mal-Kunsill, imma nitlobkom jekk joġobkom. Ħudu dan ir-rapport, ħudu din il-proposta. Kif inhuma huwa jirrappreżentaw progress konkret huwa fażi xi ħaġa operattiva li il-5 miljuni ta' mikroentitajiet u il-miljuni ta' impiegi li dawn ukoll jirrappreżentaw għandhom bżonn li eh, ikomplu jizviluppaw anke fis-sitwazzjoni diffiċli li għaddejn minna jena nishtiq najdilkom li anki wara il-vot il ta' dan il-parlament jiena irrit malar kem jista' jkun naħdem mal-Kunsill sabiex inkomplu niksbu iktar eh, progressi konkreti, prattiċi favur dawn il-mikroentitajiet illi għanna koll fissu intern Ewropew. Herr Präsident, ich darf mich bei... Sir Lena, zoċ minuti. President, nishtiq nirringrazzja minn qalbi l-kollegi u l-komissarju għaddan il-debattitu. Sitt punti il-Kummissjoni għamlet evoluzzjoni tal-impatt importanti ħafna fuq din il-proposta u din tqasmet lil kumitat Libe. U dan il-Kumitat wara rapport ta' Sterks mill-Kumitat Ekon staqsa għal evoluzzjoni tal-impatt ieħor ma rċevejna lebda tweġiba minn kaj jastennija ġimat sħaħ. Punt ieħor għanna bżon regoli minimi, mux edin najdu li regoli kolla ħaj jisparixxu, iżda hija simplifikazzjoni ta' dak li tassow meħtieġ għal ħtiġijiet tal-kumpaniji. It-tielet punt, jekk għandek bżon kontabilità ta' dat tip għal self mill-bank, din mhux bizzejiet, iżda forsi l-mikroentitajiet m'għandhom bżonn self ta' dan it-tip. Dan għaliex m'għandhom bżonn ħalsu il-kontijiet ta' accountants u konsulenti simili. Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-balance sheet regolari. Punt ieħor. Revizjoni tal-direttiva tal-liġi tal-kumpaniji reba' waħda u seba waħda. Dawn huma direttivi li huma ekkim sejħa mergers u nemmen li jekk ma naġuxux issa unqodu nistennow revizjoni ta' ċertu direttivi ħafna eh, mikroentitajiet ħajmorru minn taħt. U il-punti ta' tħassib tagħhom mhux qegħdin ma nkunux qegħdin nisimgħu, ma lek rridu niġixxu issa u mhux noqogħdu nistennew u nħallu għal aktar tard għal pakket li forsi laqas nafu jekk jaħdem xi le. L-assoċjazzjonijiet ta' negozji ġew semmija iżda naħseb li għaw e, grupp politiku li wieħed biss li hu kontra u naħseb li dan għandna ngħiduh wiċċ għamel qudiem. Id-diskussjoni samaluqa u f'nofsinhar nhar l-erba ikun hemm il-votazzjoni ngħaddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna. Lija uh, e, Prezentazzjoni qasira dwar il-politika tal-kompetizzjoni għall-2008 Signora Intvelt.